għalih. La Kommissjoni prego Kommissarju Mimica, għalej la parola. Il-kellim li jmiss. Da żmien sena ilu eh, kien hemm l-aħħar stat membru biex jiffirma il-konvenzjoni u din li qed nitkellmu fuqha u dan ifisser li l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri huma impenjati li jwettqu dan il-messaġġ li ġej. Mhux kwistjoni li nadottaw in-nies għall-ambjent, imma hija kwistjoni li nadattaw l-ambjent tagħhom għan-nies. Dan huwa eżattament li l-att ta' ċessibilità Ewropea se jagħmel wara tliet snin eh, diffiċli ta' negozjati u wara kompromessi wasalna l-ftejim mal-Kunsill fuq dan il-biċċa leġislazzjoni. U nixtieq nifirħilkom, nifraħ ir-rapporter u l korrapporter tiegħu. Dak li għandna fuq il-mejda huwa pakket solidu li jagħmel l-Ewropa post iktar aċċessibbli biex tgħix u taħdem fiha l-persuni b'diżabilità. Dan l-att Ewropew ta' aċċessibilità huwa importanti kien importanti ħafna fl-aġenda soċjali ta' dil kummissjoni Sal-2015 aħna ppreżentejna e, eh, proposta ambizzjuża li offriet approċċ mal-Unjoni Ewropea kollha biex inwieġbu għal ħtiġijiet u għal kundizzjoni li kien hemm flat ta' Nazzjonijiet Uniti fuq aċċessibilità. Dan l-att Ewropew ta' aċċessibilità qed jeġġa' jistabilixxa l-ikbar suq kbir fid-dinja għal prodotti u servizzi il-istateku ġuħ u ġus li qegħdin noħolqu u tajjeb u jiġbet lejh negozju u anke l prezz huwa l-but ta' kulħadd għas-servizzi u prodotti dan huwa dan iwieġeb għal bżonnijiet ta' 80 miljun euro 80 e, e, miljun Ewropew e, persuni li huma b'diżabilità fl-Ewropa. Dan l-att Ewropew ta' diżabilità ikopri sensiela kullana sħiħa ta' prodotti bħal terminals ta' pagamenti, computers, servizzi bankarji, komunikazzjonijiet elettroniċi li jinkludu n numru tal-emerġenza wieħed servizzi tal-medja audiovizwali, kummerċ u kotba elettroniċi, servizzi, eccetera. Dawn huma prodotti importanti, servizzi importanti u daw kull ma jmur edin iżidu l-istat ta' digitalizzazzjoni madwarna għalhekk dan l-att Ewropew ħajjejn għall-implementazzjoni tal-pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali u l-aspetti ta' drittijiet ta' persuni b'diżabilità. Qed nadottaw il-regoli biex namilhom namlu iżjed eh, b'saħħithom għall futur biex bekk aħna nkunu ta' katalist tal-inklużjoni soċjali biex ħadd ma jibqa' lura. Il-lat ta' ċessibilta' Ewropea hemm bżonn jaħdem b'sinerġija ma' strumenti Ewropej oħra pereżempju id-direttivi dwar ix-xiri pubbliku jew il-kodiċ ta' komunikazzjoni elettronika fejn aċċessibilità hija obbligu l-att Ewropew ta' aċċessibilità ħajħaffef l-implementazzjoni tiegħu stess biex nagħlaq nixtieq nisħaq illi l-impatt ta' dan l-att Ewropew imur li lien mill-ambitu strett tiegħu u l-kondizzjonijiet tiegħu għandu jkun ta' ispirazzjoni għal setturi oħra u fil-fatt iva l-partijiet oħra tad-dinja. L-Ewropa ħat kisser il-frontieri u l-ostakli bej pajjiżi u popli. Ejja nkomplu nieħdu tmexxija fit tkissir ta' ostakli biex aħna nixprunaw eh, nies eh, li għandhom bżonijiet speċjali biex ikunu attivi fis-soċjetajiet li jgħixu fihom. Grazzi ħafna. Grazie al commissario Mimica e adesso per la Commissione Cultura. Eh. Issa, is-Sinjura Ward għal-minuta. hemm iżjed minn 100 miljun persuna b'diżabilità fl-Unjoni Ewropea. Figura li mistennija titla għal 120 miljun sal-2020. Persuni b'diżabilità fl-Ewropa ħafna drabi għandhom diffikultajiet fl-aċċess tagħhom ta' servizzi u prodotti li għandhom bżonn. Dan ifisser esklużjoni ta' kuljum mis-soċjetà u l-użu ta' servizzi u prodotti bażiċi xi ħaġa li għandna e, e, mill-maġġoranza e, noħduha bħala benfatt li tmur il-bank, li tuż ATM, li tidħol fil-brerija, università, teatru jew bini pubbliku, anke tuża l-metro jew tixtri biljett irridu nidħlu f'konsultazzjoni iktar mill-qrib mal-komunità ta' nies b'diżabilità nisimgħu l-ħtiġijiet tagħhom. U naraw l-esperjenzi ta' kuljum tu biex ħadd ma jibqa' lura jew kun sfurzat barra mis-soċjetà u huwa li jisħaq fuq dar rapporti Jien nafi li il-ħbib tiegħi fil-komunità ta' nies b'diżabilità ħaj jkun qed iħarsu lejn b'anzjetà aħna nivvotaw fuq dar rapport. Grazzi ħafna, grazzi Ġuli. U issa fisem il-Kumitat Fem is-Sinjura eh, Esteras Ferragut għal-minuta. Non c'è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 u dinja ferm iktar b'saħħitha minn qabel. Minn qabel. Iktar dajfa minn qabel qed ikkoreġi ruħu l-interpretu ieħor. Illa għaliex ma smajniex x'kellhom xejdulna dawn il-persuni b'diżabilità kien hemm xi emendi ma dan l-istess parlament ma vvutax favur tagħhom m'għandniex ambjent aċċessibbli u m'għandniex ambitu wiesa tad direttiva u li għedin ngħidu aħna u li għandna bżonn għalmenu sitt snin oħra biex naraw l-implementazzjoni ta' din l-imsemmija direttiva. Dinja, e, dan huwa skandlu, dinja e, offiża fuq dawn il-persuni ma nirrispettaw diversi aġenziji persuni b'dizabilità u ħan nibqgħu bit-taqtija tagħna biex nitkellmu naħdmu favur il-persuni b'dizabilità sakemm inkunu neħejna l-ostakli kollha. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Qed jgħid il-President. U fissa issa fisem il-familji politiċi nibdew bil-PPE. L-issur xwabal żewġ minuti. Grazzi tal-kelma, President kummissarju preżenti kollegi, kuntent ħafna li qegħdin f'pożizzjoni li ikolna aċċessibilità mal-Ewropa kollha għal 80 miljun ruħ li fl-Ewropa li għandhom diżabilità u l-infrastrutturi kollha tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri hemm bżonn ikunu aċċessibbli għalihom. U din iżżid mhux biss l-opportunitajiet tagħhom fih dan l-Ewropa, imma dan ifisser li jista' jkollna sistemi li jkunu armonizzati għal dawk li il-fornituri kollha tal-infrastrutturi. Ħlaq hawnhekk aħna ħloqna mhux xi ħaġa taġi tal daw il-persuni m'hemm ukoll e, xejrit pozittivi fl-ekonomija, għax dawn ħajjers u dejjem iżjed kumpaniji anka żgħar ħafna u investimenti li jkun hemm bżonnhom li jien minn dak li huwa eh, eh, fattibli u anke l-ambjent mibni. Imma da m'għaddix mill-Kunsill bil-mod kif aħna ridna u dinja xi ħaġa li l-Parlament il-ġdid ikollu jiffaċċja. Grazzi ħafna. Is-sinra sena l-ofa għal minuti fisem l-SND. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, President. Għal dawk li huma servizzi u prodotti li jiġu konsiderati bħala naturali mill-biċċa kbira tas soċjetà jista' jkun eh, xi ħaġa li ma jsawx xelbuha bħala xkiri ġifieri nies b'disabilità. U lek din nitkellmu fuq dawn nies li għandhom ħafna tama f'dan id-dokument u għalhekk eh, l-aċċess u n-nuqqas ta' aċċess jista' joħloq ħafna problemi għaxar snin għaddew biex nippreżentaw il-proposta u erba' snin għan negozjati u issa qegħdin f'nofs triq. Kien hemm suċċessi parzjali u nirringrazzja lill kollegi speċjalment fil-qasam diġitali l hemm bżonn jagħti aċċess għal prodotti u servizzi pereżempju għal dawk li huma ħlasijiet, computers, imma l-inklużjoni sħiħa fis-soċjetà tfisser mobilità sħiħa, ġifiri li wieħed ikun jista' jieħu t trasport normali, jidħol f'bank, jidħol f'ħanut, u għalhekk l-att fuq l-aċċess ma rispondix għall-istennijiet tagħna. X'imdaqqiet il-Parlament Ewropea hija kritikata għal deċiżjonijiet illi huma barra mir-realtà imma huma l-istati membri illi ħadu deċiżjonijiet illi pereżempju jixtiequ eh, inaqsu l-ispejjeż u jżidu l-impenn tagħhom u għalhekk għalina eh, l-SND l-użu ta' servizzi u prodotti miċ ċittadini kollha b'mod ugwali huwa dritt fondamentali. Aħna nsibu li dinja kundizzjoni sine qua non għall-integrazzjoni fis-soċjetà u dawn huma drittijiet ta' persuni b'diżabilità dawk kollha illi eh, aħna ma tajniex ma rispondejniex għall-istennijiet tagħhom. U issa il-kelma lis-Sinjura Zidaska minuta. Grazzi President, grazzi. Kollegi preżenti, kuntenta ħafna li d-direttiva li għeddin aħna nikkonsidrawha bħala importanti ħadd tiġi ħadd il-ħajja ta' tant nies b'diżabilitajiet kuntenta li ħanodottawa minn dan il-parlament. Sa mill-bidu jiena kont il-qajt din il-proposta bidejha miftuħin u flimkien mal-kollegi jiena ppruvajt intejjiba negozjati bidlu il-proposta u jiena diżappuntata li r-riżultat li għandna mhuwiex ambizzjuż daqskemm xtaqt jien. U żgur mhux biżżejjed għal persuni b'diżabilità, imma l-isforzi tagħna mhux se jispiċċaw illum. Ħajkomplu. U jiena naħseb li jkollna nissuktaw naħdmu fuq l-aċċessibilità u bekk inkunu ndaħlu iktar nies fis-soċjetà. Grazzi ħafna, kellim li jmiss. Iktar minn 80 miljun Ewropew u Ewropea kienu qed jistennew ħafna għal dan l-att legali. Nixtieq nirringrazzja r-rapporter għax xogħol tajjeb kooperazzjoni l-ewwel ħaġa dan l-att huwa importanti ħafna. Għax nies diżabbli u anzjani għandhom aċċess iktar faċli għal prodotti u servizzi u magni, imma dan huwa biss l-ewwel pass li direttiva għadha ma laqatx l-aspettattivi kollha, hemm ħafna punti ta' mistoqsija, l-ambjent mibni pereżempju. Imma dan huwa bidu, bidu ta' xi ħaġa, għandna tama. Rridu nassikuraw ruħna li dal-Parlament Ewropew jifhem il-bżonnijiet tan-nies. U kulħadd irid u jieħu pjaċir li jkun inklusiv kemm jista' jkun fis-soċjetajiet. Aħna smajna, grazzi President qed jitkellem issa ħanduru għall-MPs individwali. Eżis kollegi, meta bdejt ix-xogħol tiegħi 25 sen ilu fil-Parlament, in-nies li kellhom bżonnijiet speċjali jew nies b'diżabilità ma kellhom l-ebda dera, kienu inviżibbli jisna ma narawhomx. U ma kien hemm l-ebda sforz biex nibnu pilastru soċjali. U issa elibni għad il-problema. A popolazzjoni issir iżjed anzjana, tassumi li għandek mal-120 miljun ruħ li sal-2020 eh, jibdew jgħixu eh, b'diżabiltajiet jew ħfief jew iktar ta' tapis Irridu nikkonsidraw mhux biss il-daw 80 miljun ruħ immanna wkoll dispozizjoni toħra fuq vetturi, fuq eh, bastimenti, vapuri u dizzapil ta' irridu naraw illi daw id ma jiġux infixkla din xaħġa xi ħaġa bħala addizzjoni aħna għandna bżonnhom dawn l-affarijiet fis-soċjetajiet. Allura terminals li għadhom sissa mhumiex mingħajr ostakli għal dawn in-nies. Allura għandna bżonn informazzjoni fuq real time, informazzjoni li tkun friska eh, li qed narawha real time u persuni eh, għandhom eh, anka b'diżabiltajiet jew bi bżonni speċjali għandhom id-dritt li jużaw kull mezz telefoniku daqsni soħra u jett najt illi mux bħala kofundatur bi grupp ta' diżabilità imma għaxina konvint, grazzi. Grazzi sur Danti, grazzi sur President, eżis kollegi. Dan il, din il-liġi Ewropea ħadġib benefiċċji li tista' tmissom bidejk. Mhux biss għall persuni li għandhom diżabilitaj fl-Ewropa, għandek il-computers, ċellulari, servizzi tal-bank, il-ATMs, iridu jirrispettaw il-ħtiġijiet u l-kundizzjoni ta' daw il-persuni b'diżabilità mill-bejħ online fuq l-internet, servizzi bankarji, anka il- il-numru uniku Ewropew għall-emerġenza, dan da kollu jrid ikun kif ngħidulu bl-Ingliż user friendly għal daw il-persuni żgur li nistgħu nagħmlu ferm iżjed fuq iż-żminijiet ta' applikazzjoni ta' daw in-normi u jkun hemm aċċessibilità e, għal kulħadd u kullimkien għal dal-persuni b'iżabilità. Id-direttiva fuq aċċessibilità tikkonferma li hemm Ewropa iżjed ġusta forra mhix perfetta u tiggarantixxi d-drittijiet fundamentali tal-persuni li għandhom iżjed bżonn minnha. Grazzi. Grazzi onorevoli Danti, l-onorevoli Piti Kainen għal minuta u nofs. Grazzi. Din huwa pass verament tajjeb sabiħ għal 10 minuti wara 10 snin ta' li nitħabtu b'dialogu dibattitu fl-aħħar id-defendu nies li għandhom kull dritt għal dawn l-affarijiet Dan huwa l-ewwel pass biex nħolqu ambjent favorevoli għal persuni b'diżabilità u jagħmlu il-ħajja iżjed favorevoli għalihom. Il-bini, prodotti, servizzi diġitali. Għax is-servizzi diġitali huma mod kif tista' teskludi l-bnedmin. Allura għandna opportunità kbira għal persuni b'diżabilitajiet u l-anzjani jew tista' tkun xi ħaġa li teskludihom. U għal din ir-raġuni li l-pass li jmiss issa fuq livell ta' stat membru irridu naraw kif nistgħu nikkunsidraw il-ħtiġijiet ta' gruppi speċjali bħal pereżempju nies b'diżabilità u l-anzjani rridu niżviluppaw servizzi u prodotti biex nkunu żguri li jistgħu b'mod ġenwin jkollhom aċċess għal sistemi. Nejnuhom għax aħna ma rridu xejn li testħalli barra persuni minn xejn minħabba xi e, abiltajiet e, illi ma jkollhomx aħna il-pionieri ejjan nafsu għal iżjed għal iżjed progress. Grazzi, ħan nibda il-proċedura KHDI. L-ewwel kelim taħt KHDI. Grazzi kollegja. President kollegi, hemm madwar 80 miljun ruħ fl-Unjoni Ewropea li jsofru minn diżabilità u kull ħaġa li tista' tejjeb prodott atti fuq aċċessibilità hija pass kbir u sabiħ l qudiem u taffettwa lil kulħadd fl-Ewropa u allura f'dan id-dawl jiena kuntenta fuq din iż-żieda u għetin eh, naħdmu u intemmu fuq dan l-att ta' ċessibilta. Aħna fl-Unjoni Ewropea qegħdin ftit lura fl-aċċessibilità l-Istati Uniti huma qabilna u waslu waslu hemmhekk għar-rivoluzzjoni sħiħa, mhux kwistjoni ta' e, e, e, awtoritajiet immanka kumpaniji li jassiguraw ruhom li hemm aċċessibilità. Dan fl-Ewropa dan l-ispirtu għadaq xejn jeqes. U sissa persuni kellhom Eh, jiffaċċjaw ostakli u problemi ta' ċesibilta. Grazzi ħafna. Onorevole Etheridge, prego, un minuto. Is-sur Etheridge għal minuta issa, kjoġbok. Assolutament għandna bżonn intejbu l-aċċess għal nies biex ikunu jistgħu jużaw il-prodotti u s-servizzi, speċjalment in-nies b'diżabilità, però insaqsi forsi għandna bżonn mhux dejjem għandna bżonn leġislazzjoni minn fuq għal isfel u anki l-entitajiet kummerċjali wkoll daw il-produtturi daw koll għandhom bżonn forsi jkunu iktar viċin il-konsumatur dan ikun mod iktar effiċjenti hemm bżonn ngħid xi ħaġa li qal ukoll il-Kummissarju illi jalarmani ħafna meta jitkellem fuq il-futur ma naħsibx li future proofing huwa possibbli idea bħal meta wieħed ipprova iwaqqaf il-mowġ. Ma naħsibx illi hemm bżonn nagħmlu future proofing, għandna bżonn anzi nkunu flessibbli nħallu illi jkun hemm reazzjonijiet lejn is-suq u għalhekk iva iktar aċċess għan nies b'disabilità imma ma rridux irrażnu l mowġ Grazzi ħafna, Onorevoli Marjas. Grazzi ħafna, President. Kif intqal għandna 80 miljun nies li għandhom diżabilità fl-Unjoni Ewropea u sfortunatament 150 miljun illi huma anzjani. U għandna bżonn nimplementaw miżuri bis-serjetà biex ikun hemm aċċess sħiħ għas-servizzi u prodotti. Għandna bżonn nieħdu bis-serjetà ħafna l-fatt li nies b'diżabilità għandhom problemi biex jipparteċipaw fil-ħajja ekonomika u soċjali tal-Unjoni Ewropea u għalhekk għandna bżonn ta' miżuri speċifiċi u għandna ħafna rapporti li rċevejna wkoll fil-Kumitat Peti minn mijiet ta' eluf ta' ċittadini għandna bżonn nagħmlu dali ġej. Ma rridux niffinanzjaw kull proġett pubbliku jew privat finanzi mal-Unjoni Ewropea jekk il-proġett ma jkollux xi tip ta' regoli għal aċċess ħieħ dan hemm bżonn ikun kriterju għall approvazzjoni tal-ammonti li jiġu finanzjati. Grazzi ħafna. Issa Sinjura Barandika għal minuta. Grazzi President, Sur Kommissarju, jan nixtieq ngħid prosit lill kollegi rapporter tiegħi għall pożizzjoni limitattiva tal-Kunsill imma hu wasal għal ftehim, l-aħjar ftehim li seta jasal għalih. U għalhekk meta nitkellmu fuq il-miljuni li ta' Ewropej li għandhom diżabilità, direttiva ċita se tiggarantixxi li fl-Unjoni Ewropea kollha ikun hemm mod ugwali l-obbligazzjonijiet kollha eh, fil-Konvenzjoni Rusma Maquda fuq id-diżabilità. U dan effettwa pereżempju s-servizzi, it-trasport eh, diġitali u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm aċċess sħiħ għal terminals, għal telephones, għal servizzi kollha pubbliċi u hemm bżonn is servizzi ta' emerġenza wkoll li jkunu eċċessibbli bil-112 u għalhekk għandna hemm bżonn ukoll naraw il-bini eh, ġdid pereżempju u postijiet ukoll tal-ħin liberu li jkunu aċċessibbli u nittamaw li hekk nistimulaw l-innovazzjoni u aħna mmexxu madwar id-dinja fit-teknoloġija illi jistgħu jagħmlu tajjeb għal din id-disabilità. Grazzi ħafna dan kien l-aħħar intervent. Issa replika min-naħa tal-Kummissarju Mimica. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, President, membri onorevoli. Wassanna mela u it-triq kienet twila ħafna, ġifir xasla dawn ir-riżultati negozjati bejn il-Parlament u l-Kunsill kienu intensivi ħafna kellna lkoll nuru flessibilità u rieda biex naslu għal ftehim. U naf so il ħafna minnkom tkunu tixtiequ taraw iktar oqsma eh, koperti mill-lat jew iktar ambizzjoni fuq ċerti punti fil-fatt il-proposta tal-Kummissjoni kienet iktar ambizzjuża u għalhekk nista' nifhem it-tħassib tagħkom. Imma l perfett huwa għaladu tat-tajjeb u għalhekk għandna bżonn naraw il-progress sostanzjali li se nagħmlu se nkomplu nagħmlu. L-aċċessibilità ta' prodotti ta' kuljum u servizzi ta' kuljum se jħossom kulħadd fil-ħajja ta' kuljum. Kulħadd hemm bżonn jibbenefika mir-rivoluzzjoni diġitali ma rridux nħallu l-ħadd Għadu nħallu ħadd lura għal dak li huma l kriterji u għalhekk huma neċessarji wkoll. U għalhekk in-nies għandhom bżonn jgħidu derwaqt għaliex ma kinniex dawn l-istrumenti qabel u għalhekk jien nagħmel appell biex tappoġġjaw dan l-att Ewropew ta' aċċessibilità. Grazzi ħafna lill komissarju se ngħaddi l-kelma lir rapporter għar-replika tiegħu l onorevli Lockegard, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. President. U grazzi lill kollegi kollha li pparteċipaw f'dan id-dibattitu jiena smajt ovvjament bir-reqqa ħafna dak kollu li ntqal kienu negozjati li ilhom għaddejjin u għalhekk tajjeb ħafna li nkun naf kif taħsbuha intkom fuq ir-riżultat Ovvjament jistgħu jkunu eh, ottimisti jew eh, pessimisti, imma jiena nagħmel parti minn dak il-grupp illi huma ottimisti bħal kummissarju Mimica jiena naħseb dan huwa riżultat tajjeb u forsi t e, tajjeb huwa l-għadu tal-perfezzjoni jew viċeversa imma qegħdin f'sitwazzjoni fejn issa qegħdin nitbedu mistaġnar f'dan il-qasam li karatteristika dawl aħħar 30 sena. 20 sena ilu pereżempju ma konniex lesti biex nagħtu eh, post fis soċjetà lill persuni b'diżabilità u għalhekk għandna bżonn niċċelebraw li issa għalmenu tant għamilna u naħsbu li l-persuni b'diżabilità hemm bżonn ikunu parti mis-soċjetà għandna bżonn inkunu kuntenti bil-fatt li nistgħu noffru li 80 miljun persuna ħajja dinjituża ta' kuljum ta' nitkellmu fuq prodotti u servizzi. Ħadd nota tal-fatt li kien hemm bosta kelliema li forsi jridu iktar ambizzjoni na wkoll hekk xtaqt imma jiena gburi ta' dak illi ksibna. Laqqas biss immaġinajt li xi affarijiet stajna niksbuhom u għalhekk istati membri qegħdin jisimgħuna u kien hemm din ir-rieda wkoll fil-Kummissjoni mill-bidunet. Grazzi ta' dan ir-riżultat tant tajb u nittama li jkun hemm appoġġ wiesa' għada. Grazzi ħafna lir rapporter u prossi tal-ħidma tiegħek. Issa nagħlqu d-diskussjoni nirringrazzja l-Komissarju Mimica talli kien hawnhekk magħna llum wara l-offsinar u l-votazzjoni se tiġi skedata għal għada. Issa fuq l-aġenda tagħna għandna il-dekrazzjoni tal-Kunsill tal-Kummissjoni urġenza l-lista sewda ta' Unjoni Ewropea tal-pajjiżi terzi konformità mad-direttiva kontra l-ħasil tal-flus u nilqa lill eh, Sinjura Kummissarju Jurova talli qiegħda hawnhekk magħna u ngħaddi l-kelma f'isem il-Kunsill lil eh, Ministru Ċott. Nadilek il-kelma. President, Honorable Grazzi ħafna, President, Onorevoli Membri. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lill President Tajani għall-ittra tiegħu illi l-Kunsill irċeva. Skużani, President, sekonda nixtieq insib eh, id-dokument li kont qed nitkellem fuqu. Iva naf naf il qed jafas, ispeċini Thank for the Jiddispeċini ħafna President dan il-kontrattemp. Mela, President, onorevoli membri, Signora Kommissarju, grazzi ħafna tal istedin il-Presidenza biex tikkontribwixxa dan id debattitu Nixtieq l-ewwel nett ngħid biċar ħafna il il-Kunsill huwa impenjat ħafna fil-ġlieda kontra l-ħassil tal-flus u l finanzament tat-terrorizmu ma jistax ikun hemm dubji fuq dan il-Presidenza u l-Kunsill mod ġenerali jaqblu ma' dat sens ta' urġenza ta' impenn min-naħa tal-Parlament Ewropew tal-Kummissjoni biex nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet u flimkien Parlament, Kunsill u Kummissjoni ħdimna e, flimkien dawn l-aħħar snin eh, fl-intrapriża tagħna komuni biex ikun hemm reġim effettiv biex niġġieldu kontra ħasil tal-flus kif ukoll il-finanzjament tat-terrorizmu. Mod partikolari saħħejna r regoli eh, Ewropej bil-emendi wkoll għad-direttiva fuq il-ħasil tal-flus. Eżempju emblematiku ta' din il-kooperazzjoni tajba. Ovvjament, hemm bżonn ta' iktar progress eh, fi din il-ċita konġunta tagħna u għalhekk immur għall qalba tal-kwistjoni quddiemna il-Kunsill ehm, għal dik l-lat lat eh, tal-Komissjoni Ewropea fuq il-lista sowda tal Ewropea ta' pajjiżi terzi konformi deċiżjoni tagħna biex nobjettaw ma jfissirx li mhux element importanti tal-ħidma għaddej anzi bil-kontra. Imma biex niksbu l-impatt sħiħ ta' dan l-istrument u biex niskuraw il-kwalità tiegħu għandna bżonn introduċi lista b'mod ordinat. U għalhekk dan huwa effettivament dak li ktibna fis-qarja tal-Kunsill tagħna. Aħna nemnu illi biex eh, nistabbilixxu strument effettiv fil-proposta tal-Kummissjoni hemm bżonn tistabbilixxi ruħha b'mod trasparenti biex hekk ikun hemm inċentivi għal dawk il-pajjiżi biex jgħaddu għall-azzjoni u għalhekk il-Kunsill jagħmel talba tal-lista tal-Unjoni Ewropea ovvjament f'konformità mal-ħames direttiva fuq tal-flus illi b'mod effettiv se saħaħ il-ċida tagħna kontra terriżmu eh, kontra finanzjament ta' terrorizmu l-ħassir tal-flus li membri aħna maqudin u impenjati sew biex nippromuovu l-kooperazzjoni li teżisti bejn l-istituzzjonijiet. Aħna fil-fatt din navvanzaw fuq eh, ferat oħra anki f'din il-ġlida kontra l ħassil tal-flus u l-finanzjament tat terrorizmu. Nittamaw il din finalizzaw in-negozjati fuq Eh, biċċa leġislazzjoni importanti ħafna fuq il-ħasil tal-flus eh, fis-sistema Ewropea ta' Superviżjoni u tal-pakkett tiegħu. L-istati membri kif ukoll il-Parlament Ewropew jattribwixxu ħafna importanza dan il-fajl. Il-Kunsill ukoll qabel f'Diċembru fuq pjantazzjoni dedikat għal ħasil tal-flus biex intejbu s-sistema attwali u aħna qegħdin nagħmlu monitoraġġ tal-iżviluppi wkoll dan il-qasam sinjuri. Jen nistenna bil-ħeqqa li nisma kif taħsbuha intkom, kif ukoll kif taħsibha x'nira kummissarju u nkomplu naħdmu magħkom fuq il-lista l-ġdida. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna l-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Id-dikjarazzjoni għall urġenza għall lista sewda tal-Unjoni Ewropea tal-pajjiżiet li konformi mad-direttiva kontra l-ħasil tal-flus. Din hija stqarrija tal-Kummissjoni tal-Kunsill u fisem il-Kunsill is-Sinjura Ciot. Signomi, tollogu ma fimtekx. Signora Jurodova, Sur President, Onorevoli Membri, Grazzi ħafna tal-li dan id-dibattitu tal-lum dwar dan il-punt daqshekk importanti nixtieq nirringrazzjar il-Kunsill tal-li jesprimaw l-istess urġenza għal dan il-punt. Wara kull attakk terroristiku nisimgħu ċertu diskors imqan għal dwar kif għandna niġġieldu t terrorizmu u wara kull skandlu bankarju nisimgħu numru ta' diskorsi li s-settur tagħna rrid ikun wieħed iktar b'saħħtu. Dan li qed nippruvaw nagħmlu hawnhekk billi permezz ta' dawn il-pajjiżi terzi ta' riskju għoli dan għamilni skont il-metodoloġija kien hemm konsulenza adozzjoni dwar dan b'mod trasparenti u b'hekk jiena nixtieq nibda billi nesprimi il- Id-dispjaċir tiegħi li l-Kunsill irrifjuta din il-lista minħabba li kieku kellna din il-lista fidejna nkunu nistgħu nibdew din il-bġieda effikaċi minnu fih. Kif tafu il kummissjoni Juncker u jiena għamilt il-ġlida kontra l-ħasil ta' flus u l-finanzjar ta' terrorizmu għamilt ta' priorità matul dan il-mandat u jiena dizzejem ħassejt ċertu appoġġ minn din il-Kamra mill-membru ta' dan il-Parlament li qegħdin hawnhekk illum ukoll. U tul dawn l-aħħar snin aħna rajna diversi attakki terroristiċi fl-Ewropa u rajna ħafna skandli ta' ħasil ta' flus illi juru b'mod sħiħ kif ċertu kriminali organizzati jagħmlu jabbużaw mis-sistemi tagħna. Aħna ħdimna b'nar għatih biex inkunu nistgħu jkollna regoli b'saħħithom biex niffaċċaw din il-problema, problema li qed ikun aħna darbtejna aġġornajna d-direttiva ta' kontra ħasin ta' flus għad adottajna liġi ġdida dwar il-ħasir ta' flus u ftemna fuq direttiva ġdida dwar l-użu tal-informazzjoni finanzjarja mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi. U din il-ġimgħa stess aħna qegħdin fil-aħħar proċess biex ninegozjaw riforma mal- Awtorità Bankarja Ewropea li ħajti ħamtuhom ruol iktar b'saħħitha fis-superviżjoni fis-settur finanzjarju biex inkunu nistgħu naċċertaw li r-regoli tagħna jiġu enfurzati fl-Ewropa kol kemm Ir-regolamenti li adottat il-Kummissjoni fit-13 ta' frar biex nidentifikaw ċertu pajjiżi terzi li għandhom ċertu nuqqasijiet strateġiċi fil-istrateġija fil-offset ta' kontra ħasiet ta' flus kontra terrorizmu kollha parti minn dawn l-isferti biex nipproteġu l-sistema Ewropea mir-riskju ta' ħasiet ta' flus u l-finanzjar tal-organizzazzjoni terroristiċi. Sfortunatament, din il-miżura mhux se tinġib fis-seħħ għal raġunijiet li semmejt preċedentement. Il-Kunsill oġġezzjona fis-7 ta' Marzu għal dan l-att delegat. U jiena kif għad preċedentement hija naħħoss li hija ħasra. U ikolli ngħid jiddispjaċini ngħid li dan il-punt ma ġiex diskuss fuq il-livell politiku fil-Kunsill la mill- ministri tal-intern fil-ġimgħa l-oħra u laqqas mill-laqgħa tal-Ekofin fi Brussell tal-lum. Fil-ħames direttiva ta' kontra tal-flus dan il-Parlament u l-Kunsill iddeċidew flimkien li saħħu regoli dwar pajjiżi terzi fil-komplementar tal-kriterji legali għal eh, task force finanzjarja nassoċjaw ħafna importanza għal multilateraliżmu u x-xogħol li qed jagħmel dan l-istess task force. Aħna membru fondatur attiv ta' dan it-task force u rridu nieħdu in konsiderazzjoni x-xogħol importanti li jagħmlu. Fl-istess huwa importanti li nieħdu iktar passi biex nipproteġu l-integrità tas-sistema finanzjarja Ewropea bbażi tal-kriterji stipulati fir-regoli ta' kontrol ħasib tal-flus sabiex ikun hemm miżuri ta' due diligence li jiġu applikati fid-dawn tal-esperjenza li għandna fost il-lezzjoniet li talimna mill-iskandli tal-Panama Papers aħna iddeċidejna flimkien li nżidu regoli ta' trasparenza fuq strutturi ta' benefikarju dan imur li in mir regoli tal-task force tal-kwistjoniet finanzjarji. Bek, ma nistawx nibqaw nirreplikaw din il-lista ta' task force għandna obbligu legali taħt ir-regoli korrenti biex inwettqu il-valutazzjoni awtonoma tagħna stess u biex inħejju l lista awtonoma tagħna l-Kommissjoni wetqet valutazzjoni bir-reqqa għabbażi ta' metodoloġija solida flimkien mal l-esperti tal-Istati membri rispettivi l-Istati membri wkoll ġew ikkonsultati dwar il-metodoloġija per se illi segwi l-kriterji stipulati fid-direttiva. Il-Kummissjoni wkoll ħatmet flimkien mal-pajjiżi terzi mill-ewwel wara li l-kulleġġ tal-Kummissarju appoġġjaw l-osservanzi preliminari fit-23 ta' Jannar 2019. Biqbil mad-dritt tal-pajjiż terz li jingħata smigħ il-Kummissjoni se toqgħod mal-valutazzjoni tagħha u b'hekk se nibqgħu naħdmu mal-pajjiżi terzi kkonċernati nikkoraġixxuhom biex jindirizzaw in-nuqqasijiet tagħhom biex jipprevjenu l-ħasin tal-flus u l-finanzjar tal-terrorizmu. Aħna ma nelenkawx pajjiżi kemm kemm biex kemm nelenkawhom. Iżda biex nindirizzaw ir-riski tas-sistemi finanzjarji Ewropej dwar l-istadji li jmiss jiena nista' naħdem magħkom u mal-Kunsill fuq livell politiku biex inkunu nistgħu niddiskutu d-direzzjoni l qudiem Lantana jibqa' li nwettqu l-obbligi legali tagħna biqbil ma direttiva ta' kontra ħasil tal-flus. Hija responsabilità konġunta tal-istituzzjonijiet Ewropej biex nipproteġu l-ċittadini tagħna u tas-sistema finanzjarja Ewropea kontra teddidiet ta' ħasil ta' flus u ta' finanzjar ta' organizzazzjonijiet terroristiċi dwar. Il-ħin nitlob lill kummissarji biex ituni biżejjed opportunità biex niffinalizza l-lista li jmiss fil-mandat li jmiss nixtieq intemm il-mandat tiegħi u ma jkolli xej fuq il-kuxjenza u bekk nixtieq nenfasizza wkoll illi jiena nixtieq illi norbot fuq l-appoġġ sħiħ tagħkom grazzi ħafna. Grazzi ħafna Kummissarju. Issa ser nisimgħu l rappresentanzi tal-partiti rispettivi f'isem il-PPE sur Ferber. Grazzi ħafna President, Kummissarju, Kunsill Nasib il-koll naqblu illi fil-ġrida kontra l-ħasil tal-flus nektiġu illi konna blacklist illi titkun tkun waħda kredibbli wara kollox u t-servi ta' deterrent. Bħala Parlament Ewropew diġà rrifjutajna xi atti delegati u għandi forsi ċertu simpatija għall kummissjoni għax diġà għadna li mhux biżżejjed illi sempliċement nikkopjaw il-lista tal-task force, iżda li konna l-analiżi tagħna stess danu illi dejjem xtaqna. Il-lista ovvjament mhix eżawrjenti u ovvjament wieħed jista' jistaqsi dwar il għala ċertu pajjiżi bħal Russja mhumiex fuq il-lista u ovvjament il-Kunsill ressaq xi kwistjonijiet proċedurali kif wieħed isiprof il-lista jew le Iżda naħseb hija interpretazzjoni tiegħi illi r raġuni ta' rifjut mill-Kunsill mhix waħda formali iżda hija naħseb illi kienet dwar kwistjonijiet li m'għandhomx jaqsmu mas-suġġett per se. Smajna l-argument dawn l-aħħar ġimgħat illi ċertu pajjiżi terzi m'għandhomx isibu ruħhom fuq il-lista minħabba li dawn huma alleati importanti. Iżda jekk aħna noqogħdu fuq dawn l-argumenti u mbagħad il-lista ma sib iktar ma ssibx iktar kredibilità u mbagħad ikun hemm pajjiż terz li jkollu intensivament jagħmel lobbying mal-istati membri biex jitneħħa mill-lista. La darba wieħed jista' jitneħħa mill-lista il-lista tkun inutli ma rridux li dan isir iridu li s-sistema finanzjarja Ewropea ma tintużax għal finijiet ta' ħasir ta' flus, terrorizmu jew abbuż minn għal finanzjar ta' organizzazzjoni terroristiċi ġviri mhux biżżejjed illi nagħtu iktar setat l-Awtorità Bankarja Ewropea. U min-naħa l-oħra nħallu l-bib miftuħ għax ma nistawx naqblu fuq lista ninkoraġixxi lill kummissjoni biex toħroġ bi proposta malajr malajr u nitlob il-Kunsil biex tikkopera wkoll. Grazzi ħafna. Grazzi għall-essendi, Signora Gomez. Il-Kummissjoni faslet lista kontra ħasil ta' flus, evażjoni fiskali, finanzjarjament finanzjari ta' terrorizmu. Il-ħames direttiva dwar il-ħasil tal-flus dan huwa kruċjali fil-ġlieda kontra l-evażjoni fiskali illi hija preżenti fl-offshores il-Kummissjoni il-Parlament kollha qablu l-Kunsill kisser kollox it-trasparenza u l-ġustizzja kontra dawn l-organizzazzjoni kriminali qed jiġu mblukkati mill-gvernijiet tal-istati membri dan huwa kontra l-sigurtà kollettiva issa. Min qed iwaqqaf is-soluzzjoni għal dan? Min qed jonqos maċ-ċittadini tiegħu, min qed jgħin lit terrorizmu huwa l-Kunsill li qed jonqos. 28 stat membri kollha qegħdin jinqabdu minn interessi perversi u qed jaqblu qegħdin iċedu għal pressjonijiet mir reġim fosthom l-amministrazzjoni ta' Trump. Proset, kummissarju, jiena ninkoraġixxi l-insistenza tiegħek għandek l-appoġġ tagħna kollu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għal li sejjar għal minuta sur Packet. Grazzi ħafna President. L-Ewropa ppreżentat lista ta' tax havens il ġodda issa sfortunatament il-Kummissjoni għamlet xogħla tajjeb ċertu affarijiet setaw ikunu aħjar iżda 15 ilu il-Parlament ukoll ħareġ b'lista u inkludew ukoll il-Belġu mingħajr ebda metodoloġija wkoll Hemm lista ġdida, teżisti lista ġdida, qed nitkellmu dwar sanzjonijiet, però l banek Ewropej irid ikollhom iktar kontroll fuq it-transazzjonijiet li jsiru. Naħseb dan kollu huwa importanti fil-ġlieda kontra l-frodi finanzjarja. <coughs> nappoġġaw dan u dan u din hija xi ħaġa li l-partit jgħilu jiġi letali għal diversi snin u ħankomplu fil-ġlieda tagħna. Grazzi ħafna għall għaldi is-sur Torvalds għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. Rajt il-lista u rajta kienet waħda interessanti ferm. Għaliex dan? Għax id-diskutu għal ħafna żmien issa, għadda żmien u xek. Naħseb li ddiskutejni għal sitt snin ilu. hemm diversi listi u qatt ma stajna norganizzawhom issa meta naqra din l-lista li għandi qudiemi u meta nisma' dwar għal ċertu pajjiżi intażlu u le iktar u iktar Jena sorpris għax qed naraw numru ta' skandi finanzjari. Jista' jkun il-każ illi ma jkunx hemm ħafna esperjenza dwar is-sistema tar-riski. Irrid ngħid illi jiena wkoll sorpriż dwar din is-sitwazzjoni qed niffaċċaw mill-Unjoni Sovjetika law rajna sistematikament illi permezz ta' ċertu miżuri ċerti stati membri jisiru tax havens wara kollox. Iġviri, qed naraw il-karatteristiċi kostanti f'dawn l-iskandli bankari. Il-fatt illi il-kwissjoni tar-Russja tindika illi naħseb l-affarijiet ma sadux kif suppost u l-kwistjoni tippreżenta ruħa lilna bħala naqis fil-fiduċja tal-Ewropea. Aħna rridu nżidu din il-fiduċja niggarantixxu illi dak li nagħmlu fuq livell internazzjonali tkun ta' kwalità kwalità li jistennew minna ċittadini tagħna biex ikun hemm ċertu ordni biex niffaċċjaw il-ħasir ta' flus u l-finanzjar tal-terrorizmu tat taxations. Grazzi ħafna President għal ħodor is-Sur Giegold. Li ġara llum tul dawn l-aħħar jiem hija xi ħaġa ta' barra minn hawn importanti illi ngħidu lill kunsill illi għandna metodu. Bilna dwar dan il-metodu l-Kommissjoni reveriet għal dan għal diversi xhur dan ma ġiex applikat sistematikament u mbagħad meta l lista Meta n-nies saru jafu bil-lista mbagħad kien hemm diversi interventi minn Panama, minn ġurisdizzjoni ta' Amerikani oħrajn u anke mill-Arabja Sawdita. U f'daqqa waħda ħriġna bil-kritika tal-metodu. Dan mhux kredibbli. M'hemmx valutazzjoni waħda illi ġiet ikkritikata li qed jgħidu hija illi dawn ħajħilsu minn dan l-istrument daqstant importanti u l mistoqsija hija kif ħan proċedu iżda rridu noqogħdu ma l-opinjoni preċedenti tagħna il-Kummissjoni qalet li ma kienx hemm verifiki għal ċertu pajjiżi fosthom ir-Russja l-Azerbajġan u mbagħad l-Emirati Arabi fejn qed diversi diffikultajiet oħrajn. Mod ċar irridu noqogħdu mal-rida tagħna u l-verifiki għandhom jissoktaw nix bżonn lista iqsar e illi tnatfet biex inneħħu dawk il-pajjiżi li huma diffikultużi il-Kummissjoni għandha tippubblika l-valutazzjonijiet kollha tagħha biex ikollna trasparenza li jistħoq iċ-ċittadini li kollhom grazzi. Grazzi għal Gwe is-Sur Carthy għal minuta. Aħna għanna għoddimna waħda mill-eżempji ċari li rajna fuq l-impatt tal-lobbying fuq il-Kunsil għaskapitu ta' ċittadini Ewropej. Il-proċess il-ġdid tal-ġbir ta' din il-blacklist miex perfetta. Tinjora l fatti li l-maġġor parti tal-diversi skandi ta' ħasil ta' flus involvew banek Ewropej. Ma dana kollu aħna nappoġġjaw l-autonomija, iż-żieda tal-autonomija, l għanijiet tal-oġġezzjonijiet tal-Kunsill huma politiċi qed jinteferixxu fi proċess li għandu jkun indipendenti. Jiena mħasseb dwar il-fatt li difiża tal-Arabja Sawdita u tal-Istati Uniti huma riżultat tal-konnessjonijiet kommerċjali tagħhom u l-lobbying mill-Istati Uniti u l-Arabja Sawdita. Mhux biss neħtieġu lista, neħtieġu mekkaniżmi biex nipprevjenu il-lobbying minn korporazzjonijiet li huma edin jippurikuraw l-interess tal-pubbliku u edin u koll xeklu u koll trasparenza fil-proċess. Grazzi ħafna. għall FDD, is-sur Coburn għal-minuta u nofs. Mikrofonu. Grazzi ħafna, President. Is-Soċjalisti Ewropej għandhom ossessjoni fuq il-ħasil tal-flus. Biża illi xi ħadd fqir jista' forsi jieħu vantaġġ jew jagħmel xolt l hemm. Xi ħadd dejjem ħajsib mod kif jiżgiċċa t taxxa ekku mal affarijiet Iridu nimminimizz u mmexxu iktar milli insalbu lil kull min eh, kull imprenditur li qed joħloq ix-xogħol. Inxekklu l-impriża tagħhom permezz ta' burokrazija inutli u sekwestru tal-flejjes tagħhom qabel ma jkunu jistgħu jirraġaw il-pożizzjoni tagħhom l-imprenditori ħajkollhom joħolqu x-xogħol. Ir-Renju Unit hija iktar inqas ossessiva dwar dan u m'għandniex għandna inqas qatt Fi Spanja 34%, l-Italja 30%, Franza 21%. Ċertament ġit u xogħol permezz ta' tnaqqis mhux tal-żieda tar-red tape hija iktar utli għaċ-ċittadini tal-Ewropa. Iktar minn kwalunkwe ejra soċjalista Ewropea lejn ċertu imprendituri Ewropej li jixtiequ li jżommu l-frott tax-xogħol tagħhom u jipprovdu x-xogħol. L-Ewropa trid illi aħna nsiru spjuni ta' xulxin u li IB ħajkollhom l-immunità fil-Renju Unit anke wara l-Brexit. Din hija tal-mistħija ipokrisija. Grazzi ħafna, Sur President. Sur Borghezio għal minuta. Aħna qegħdin niffaċċaw spettaklu impressjonanti din il-loba bejn il-pajjiżi, loba karti illi jidħlu joħorġu mill-listi li jirrappreżentaw sintetikament in-nuqqas tar-rieda tal-istituzzjoni Ewropej fuq kwistjoni daqshekk importanti gravi kull ma jrid wieħed jiftakar il-twissija minn persuna importanti fosthom id-direttur tal-antidroga ta' Ginevra, di Ginevra li qal li t traffiku internazzjonali tal- tad droga jgħaddi mis sistemi finanzjarji bankarji Ewropej. Iżda, sakemm nibqgħu hemmhekk bis-sistema tal-banek offshore, kif tista' l-Ewropa tiġġielet ċertu enerġija din il-netwerk ta' dawn id-diversi pajjiżi li jippermettu riċiklaġġ li huma bekk eh, ġenna għal dawn l-organizzazzjoni terroristiċi dan huwa l-punt nixtieq ngħid lill rappreżentanta tal-Kunsill illi l ħames direttiva tintroduċi id-disponibilità nixtieq grazzi ħafna ħajkonna niqfu l Lussemburgu. Inti inti ċerti li ġewwa paj Ολοκληρώσαμε τον κύκλο εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Κύκλο τα interventi έχουμε περιθώριο χρόνου. Είμαστε λίγο εκτός χρόνου. Aħna, ma nix biżejjed żmien. Qegħdin fil-fatt lura, eh? Għandna s-surrażati għal minuta u nofs, President l-ewwel ħaġa. Grazzi l-Kummissarju, is-Kummissarja preżenti biex li tat għal dak li aħna tlabna għal ħafna żmien issa. Aħna laxki wisfu l-ħasil ta' flus. U issa għandna il-verifiki ta' diversi pajjiżi u nirringrazzja l-Kummissarju fuq l-inizjattiva tagħha. Fl-istess ħin nixtieq ngħid il-kollegi li flimkien mal-grupp tiegħi aħna jiddispeċina li l-Kunsill oġġezzjona ħafna fuq din is-sitwazzjoni din hija ħaġa sfortunata ħafna għax l-identifikazzjoni ta' ġurisdizzjoni mhux kooperativ, li mhix tikkopera magħna hija importanti ħafna u frankament huwa diffiċli wieħed jifhem għaliex ostakolawha din tal-Kunsill. Imma insomma, jiena kuntent bil-metodoloġija ġdida u nistenna li jkun hemm iktar eh, verifika minn tal-Kummissjoni fuq speċjalment fuq it-tiftix ta' Russja in-nuqqasijiet li għandhom u defiċjenzi eh, fuq il-skandli li għandhom x'jaqsmu ma' ħażil ta' flus. U daw kienu eh, għandhom x'jaqsmu ma' individwi Russi u kumpaniji Russi jridu nkunu ambizzjużi fil-ġilda kontra l ħasil ta' flus. U nisħaq fuq il-Kummissarju biex tkompli taħdem f'dan id-dawl, ningrazzjak ħafna. Grazzi lilek. Is-Sur Lopez Aguilar għandu l-kelma. Sur President, Signora Komissarju, aħna fil-bidu tal-leġislatura konna titkellimna fuq il-nuqqas ta' riżultati u l-imblokkar min-naħa eh, tal-Kunsill għal leġislazzjoni tant importanti għall parlament Ewropew. Imma meta naraw ir-riżultat fil-qasam fiċeta kontra l-ħassil tal-flus u finanzjament tat-terrorizmu mhuwiex ta' min jinjoraħ għandna bżonn ngħidu li huwa sostanzjali għandna l-ħammes direttiva kontra l-ħasil tal-flus u għandna direttiva wkoll għad drittijiet penali illi huwa strument importanti ħafna u B'dan il-kuntest għandna bżonn nilqgħu il-ħidma wkoll leġislattiva tal-Parlament Ewropew il-Grupp Soċjalista appoġġa b'saħħa kbira dawn l-inizjattivi kollha nitkellmu fuq il-Panama Papers, il-Threat Tracks, u issa l mument li l-Kummissjoni wkoll il-sit eh, mal-pressjoni tal-Kunsill biex ikollna din il-lista ta' pajjiżi illi jikkontribwixxu għal din il-prassi inammissibbli u għandna bżonn nżommu il-kolb nżommu sod speċjalment għal dak li huwa tħassil tal-flus u l-finanzjament tat terrorizmu. U aħna f'Spanja wkoll bħala pajjiż Ewropea 15 sena ilu kellna l-iktar eh, numru kbir ta' vittmi mħabba qatt ta' terroristi. Grazzi ħafna, Signora Jurova. Grazzi. Is-Sinjura Sarġenti għal minuta għandek il-kelma. Grazzi President tal-kelma. Jew il-Ministru -min tisma kollox, jew ma tismax il-dibattitu. Għax għandek 28 stat membru li huma irrabjati fuq din u jiena kont ir-rapporter u kont kontra din il-lista u l-kunsi għalunna l-ma konniex maġlin bizzejiet wara l-attak fuq Charlie Hebdo, etc. Immen prezz dwar dan int li ġeb l-argument li ma tifimx il-proċedura forsi dak li għandek tagħmel ma tispjega eżattament x'inhi l-problema mal-Arabja Sawdita u l-Panama u għaliex dan il-pajjiżi mhumiex imdaħlin f'din lista l-onorevoli kellim li jmiss. Onorevoli Urban Crespo, grazzi ħafna President. Matul din il-ċatura